dan il-mod għallaqna is-sessjoni tal-lum, ta' din il-ġimgħa fil-fatt, nawguralkom il-vjaġġ tajjeb lura fi djarkom, niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla fi Brussell jew Strasburgu. Il-sessjoni għamaluqa.